Uh, welcome to our today's meeting. Before we start, I have to ask you uh, if you have any objections to the agenda. Mela, jek joġobkom għandkom xi oġġezzjonijiet għall aġenda jekk le nkunu nistgħu nibdew. Mela, nadottaw l aġenda Għandna problema lingwistika sfortunatament il-gejlek u l-Kroat mhuwiex kopert eh, illum u għada mela il-Kroat u il-Gaelic l-Irlandis. Grazzi, issa għanna il-ħatriet tal-rapporters. il-kollega Rabassatuwa ġi maħtur għal seba files relatati għal sostanzi psikoattivi. Jekk tixtiequ jiena nista' naqrom, però huma pakket, forsi naħseb tajjeb li kieku tuħu nota ta' tiħdu nota tal-fatt li qed nitkelmu fuq files fuq dawn it-tip ta' sostanzi Fissem ir-rapporter. Kulħadd jaqbel tajjeb wisq. Hemm bżonn li ngħid ukoll illi se jkun hemm votazzjoni għada fl-10. Mela votazzjoni hija prevista għal għada fl-10. U jekk joġobkom, għamlu mezz li kolkom il-karti għal-vot ma'kom. Għanna u kol batna il-minuti ta' 8 ta' jannar ta' 30 ta' novembru ta' 19 ta' ottubru ta' 10 sal 12 ta' lulju u tal-29 u 30 ta' Mejju tal-2017 Hemm oġġezzjonijiet jekk iġobkom għal dawn il-minuti jekk iġobkom jekk iva għajduli mhux il-każ tajjeb wis mela. Il-minuti ġew approvati. Issa nistgħu immorru suġġett tal-lum nixtieq nilqakom hawnhekk għal dan is-smieħ pubbliku fuq ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea kif tafu hija miżjuda għal ċittadinanza nazzjonali ma toħodilix posta imma tintroduċi valur miżjud għal ċittadini tal-Stati membri għandhom id-dritt ċittadini li ċaqalqu minn posta l liħor ikunu kandidati għal l-elezzjonijiet municipali u nazzjonali Eh, jamlu petizzjoni lill parlament japplikaw qdim l-Ombudsman, per esempio, u Ewropew, jistaw jivvotaw, jistaw jgawdu eh, f'pajjiż terz mill protezzjoni ta' awtoritajiet konsulari u diplomatiċi ta' stat membru ieħor. It-Trattat tal-Lisbona firmat fl-2007 ta' ċittadini tal-Unjoni dritt ieħor, id-dritt illi jibdew b'inizjattiva ta' ċittadini il-Parlament Ewropew għal fir-risoluzzjoni reċentament fit-12 Diċembru tal-2017 illi l-isforzi biex jipromovu ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea huma marbutin mal-fatt li wieħed igawdi mod prattiku drittijiet u libertajiet fondamentali u l-opportunità l kull ċittadini parteċipa fil-ħajja demokratika tal-Unjoni. Il-konċett ta' ċittadinanza Ewropea dejjem kien suġġett ta' kontroversja mill-ħolqien tiegħu permezz ta' trattat ta' Maastricht. Lan tal-smiħ tagħna tal-lum huma illi nisimgħu l-esperti f'dan is-suġġett u drittijiet tal-bniedem anke drittijiet tal-minoranzi biex nkunu nafu aħjar l-impatt li hemm fuq ċittadinanza fil-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini imma wkoll fil-politika ta' ħelsin, ġustizzja u għalhekk aħna nixtiequ nirringrazzjaw l kelliema biex ħadu dan il- din l-opportunità u għedin hawnhekk ħdejna fuq il-podium nirringrazzjaw tal-presenza tagħhom u l-ewwel qabel kollox nixtieq ngħaddi l-kelma lill professur Dimitri Koċenov, President tal-Liġi Kostituzzjonali tal-Unjoni Ewropea Fakultà tal-Liġi fl-Università ta' Groningen. Jiena se nkun sret ħafna bil-ħin lokat ġifir 12 sa 15 minuta jekk joġbok iprova għal 12 minuta mbagħad naraw nadilek il-kelma. Grazzi ħafna tajjeb wis huwa pjaċir kbira li għas-sinjuri li qiegħed hawnhekk u tawni kart blanche ġifir ċek battal isom l-organizzaturi u rek nifoka fuq żewġ suġġetti li ma fondamentali li ċittadinanza u repetu l-lum ġifir il-Brexit u diskussjonijiet għaddejjin fuq dak l-nabżon bżonn nagħmlu bil-telf tal dritti ta' l-ċittadini tal-Unjoni Ewropea fir-Renju Unitu viċeversa. Ġifi dak li se jibqa' wara il-Brexit. U mbagħad se nitkellem fuq protezzjoni tal-minoranzi. Fil-fatt l-Unjoni Ewropea hija unika għax hija organizzazzjoni il- il-minar maġġoranza xil maġġoranza qiegħda fil-livell nazzjonali U l is-sitwazzjoni tal-ċittadin tal-Unjoni Ewropea fir-Renju Unit u tar-Renju Unit fil-Unjoni Ewropea wkoll jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' protezzjoni tal-minoranzi jekk narawha ma' stampa ġenerali. Ovvjament, ċittadinanza Ewropea hija ta' valur fondamentali u tagħti ħafna drittijiet lil daw kollha illi għandhom nazzjonalità ta' 28 stat membru imma hemm problemi kbar li jiġu mill-fatt eh, li meta natat il ċittadinanza Ewropea ħadd ma tantx ħaseb li stat membru jista' jitlaq, ġifieri jekk stat membru jitla iċ-ċittadini ta' dak l-istat membru, iċ-ċittadini ta' dak l-istat membru, jekk aħna eh, fidili għattest test se fuq id-drittijiet tagħhom motijin mill-livell supranazzjonali ġifir ma se jkollhom eh, dritt li ċaqalqu liberament li ma jkunx hemm diskriminazzjoni bas nazzjonalità u se jkunu mħarsin mill-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u ta' strumenti u dispożizzjoni toħra tal-drittijiet fondamentali fis sistema ta' trattati tagħna u s-sitwazzjoni tagħhom se ssir mill-quta b'mod drastiku negattivament minn dak illi se jiġri. Ovvjament, din hija xi ħaġa illi hija ta' tħassib miż-żewġ naħat, jiġifieri fuq il-frontiera bejn l-Unjoni Ewropea u ir-Renju Unit fil-futur, ġifieri nsaqsu x'nistgħu nagħmlu u jekk l-istituzzjonijiet Ewropej u l-bqija tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropej jistgħu jagħmlu xi ħaġa fuq din il-kwistjoni. Jiena xtaqt inkun eh, bil-qeda eh, ħeddejn il-professur Dora Costa Copulo għax i u kol ħalġet bil-dokument taħħa għanda il- femiet taħħa jina nirakamanda ħafna dokument li ħarġet bih imma l-ideat li huma promossi mill-Gifer Hofstadt hawnhekk fil-Parlament. U jiena għandi erba punti. Nfakkarkom illi ċittadini Ewropej ma jridux jitilfu l-istatut tagħhom hekk ħesrem u għandna bżonn illi insibu xi statut sopranazzjonali għal dawn iċ-ċittadini Ewropej illi huma marbutin ma' stat membru li qed se jitlaq l-Unjoni Ewropea. Naħseb din hija idea problematika fuq erba' livelli, fuq l-ewwel livell. Sempliċi ħafna, id-demokrazija hija valida u hija ta' valur u għalhekk għandna bżonn nirrispettaw Eh, l-operat tal-istituzzjonijiet demokratiċi fuq livell tal-Istat membru fil-fatt din xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea għandha dmir tagħmel għandna l-artiklu 4.2 fitra fit-TFU illi jisħaq l-importanza tal-tradizzjonijiet kostituzzjonali tal-Istat membri jagħmel referenza wkoll l strutturi kostituzzjonali tal-Istat membri ġifi dawn l-istrutturi kostituzzjonali huma hemmhekk biex jiżguraw l-operat funzjonament bla problemi ta' demokrazija fuq livell nazzjonali kull demokrazija e, ġib maħar rebbiħa u fejn hemm rebbiħa hemm it-tellifa u għalhekk dejjem se jkun hemm nies diżappuntati u hekk demokrazija madwar id-dinja kollha u għalhekk għadin ittrattaw dan is-soġġett illum ċfidawk li ċittadini tal-Unjoni Ewropea kollha illi qed jitilfu statut tagħhom ħabba demokrazija fl-Ewropa tad-demokrazija tar-Renju Unit huma it-tellifa f'dan eh, id-debattitu politiku. U għalhekk insaqsu jekk l-Unjoni Ewropea għandha bżonn illi b'xi statut estis jew drittijiet motijin forsi tuħu i il-post tad-demokrazija eh, ta' stat membru illi kien stat membru qabel u għalhekk hemm ħafna problemi illi l-Unjoni Ewropea ikollha dan ir-rol l-iktar minn perspettiva legali strettament dan ikun eh, ksur ta' trattat tal-artiklu 4.2 ta' TFU. Issa, fuq inġu għattini livell ta' problemi li jiġu mill-idejat ta' Gifer Hofstadt illi jekk l-istatut jiġi estis għal dawk li tilfu il-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea da se jantiċipa l-artiklu 50, ċfirri jibatta l-artiklu 50 trattament ġustu għalhekk jekk nemnu illi kull strument fit-trattat huwa loġiku, u nistaw nistennew li kull strument ta' trattat suppost jiffunzjona kif suppost u joħloq effett legali allura ovvjament it-tluq mill-Unjoni Ewropea skont l-artiklu 50 ikun possibbli. ċittadinanza Ewropea waħda mill-aspetti l-iktar fondamentali ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea. Walek jekk xi mod jew ieħor ċittadinanza Ewropea tiġi irtirata mill-ambitu ta' dak li huwa possibbli permezz inizjattivi speċjali tal-istituzzjonijiet Ewropej, ovvjament dan ikun taħsara tal-artiklu 50 illi id-demokrazija nazzjonali huma hemmhekk biex jiggwidaw il-popolazzjoni tal-istati membri li jixtiequ jitilqu lejn it-tluq tagħhom mill-Unjoni Ewropea. Issa niġi għat-tielet livell, it-tielet punt li xtaqt insemmi huwa illi ovvjament il-ftuħ ta' konversazzjoni fuq xi tip ta' statut ġdid ta' ċittadini wara Brexit se antiċipa negozjati. Il-negozjati qegħdin hemm biex jiddeċidu se jiġri u jekk nibdew nivventaw statuti addizzjonali se jkun ta' prob se jkun problema forsi illegali fil-kontest uh, presenti issa r-raba punt tiegħi fuq il-Brexit ir-raba livell kull tip ta' trattament speċjali ta' ċittadini tal-Unjoni tal-Unjoni tal ta' Renju Unit wara itlu sebat messaġġ messaġġ li mhuwiex garantit li se jkun hemm xi tip ta' reċiproċità, reċiproċità mhijiex xi ħaġa illi l-artiklu 50 jitlob u dan ifisser illi fl-aħħar mill-aħħar se jkollna sitwazzjoni fejn ċittadini tal-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea jkollhom iktar ġrittijiet mill-ċittadini tal-Unjoni Ewropea fir-Renju Unit u dan mhux aċċettabbli fil-fema tiegħi għal daw kollha ġifieri illi jozzu l-idea tal-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk attiranti kemm tkun Eh, l-ideja għal min salfagwardja id-drittijiet ta' dawk illi se joħorġu mill-Unjoni Ewropea permezz ta' proċett demokratiku huwa problematiku biex wieħed jipprova jieħdu post id-demokrazija u wieħed jiġħad l-tifsira tal-artiklu 50 daj wassanni għall-idea ta' protezzjoni ta' minoranzi fil unjoni Ewropea l-Unjoni Ewropea gburija bil-fat illi jiet ħares dawn il-gruppi vulnerabli f'bosta livelli għanna direttivi speċjali, artiklu 19, u jaraw kull tip ta' minoranzi, nħarsu u kol minoranzi etniċi, hemm ħafna ġurisprudenza fuq l-importanza tal-ħarsin tal-minoranzi, u l wieħed ikun jista' jgħid li s-sitwazzjoni kważi ideali imma fid-dawl tal-ġurisprudenza tal-ICJ, ġurisprudenza reċenti, għedin naraw sviluppi ta' tħassib kbir. Ma nifsax najt li l-Unjoni Ewropea ximda id fil-fat ta' ġiġi bħala vettura ta' nazjonalizmu għami fuq livell nazzjonali. U dan permess tal-istess dispożizzjoni diġa kwatajt fil-kontest ta' Brexit ġi artiklu 4.2 tal-TFU u l-iktar għanna eżempju fl-istati baltiċi. Permettu li nfakkarkom kif taħdem il-protezzjoni tal-minoranzi fil-Unjoni Ewropea. L-iktar level popolari, forsi ma tantxu għal diskuss, huwa nuqqas diskriminazzjoni għabbaż nazzjonalità għax m'hemmx maġġoranza fil-Unjoni Ewropea kull ċittadin Ewropew illi mu b'sat membru differenti automatikament jissieħeb ma tip ta' minoranza li hija mħarsa 100%. Diskriminazzjoni għabbas nazzjonalità hija miċħuda 100% fil-mija Ewropea l-istess eh, jotta dawk li morru lura fl-istat membru tagħhom. Huma qegħdin eh, mneħħijin mill-ambitu ta' xi eh, talbit fuq ir-residenza minn bosta stat membri u għalek mus suppost Eh, titgħallem il-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea, jew tkun taf it-tradizzjonijiet tat-tisjir, eh, jew suppost eh, tħaddan il-kostituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jew dawk li huma l-valuri inti mistieden u mill-uħ kif int. U din hija xi ħaġa li tbedet minna il-CJ fissem tradizzjonijiet tal-Istati membri fil-każijiet li jinvolvu potenzjalment effetti ta' ħsara ta' dannu fuq il-fatt kif jiġu trattati il-minoranzi u qed nifirixxi ruħi għal każ reċenti tal-ECJ fejn il-Litwanja ġi permess li tkompli tagħmel diskriminazzjoni kontra minoranzi pal pal-lakki tagħha anke fis-sitwazzjoni fejn il-loġika transkonfinali ta' suq kienet fil-post u għalek kienem eccezzjoni u kol fejn eh, kienem ħarsin anki mill-loġika fondamentali u għalek din il-loġika fondamentali sempliċi ħafna la derba situazzjoni ta' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Unjoni Ewropea fejn aħna edin imħarsin Imma xiġri wara dan il-każ jekk wieħed jagħmel parti minn din il-minoranza etnika u din is-sitwazzjoni ta' fil-kamp applikazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea, qorti tajt li dawn it-tradizzjonijiet nazzjonali huma ta' kontra in nazzjonità Ġifieri u għalhekk daw se joddu iktar u għalhekk fil- eh, membri fil-stati membri baltiċi minoranzi russi, polakki, lut. Għax għax memx l-Ewropea eh, ma t-segwix ta' kitajt il-ġus maquda bil-Komitat Speċjali tiegħu ibatu minn eh, ċaħda ta' drittijiet. Laqas għandhom id-dritt li kollhom isem u għalhekk jekk aħna l-morru ta' livell da' stand basiku nistgħu nistennew ferm iktar l unjoni Ewropea f'dan il-qasam. Għallek, il-situazzjoni bil-protezzjoni tal-minoranzi hija tali illi il-suq intern iħares l-rappresentanti tal-maġġoranzi li jmorru f'sat membru ieħor, imma meta huma membri ta' minoranzi etniċi sfortatament ta' spiss fl-aħħar mill-aħħar ġu miċħudin mid-drittijiet tagħhom eh, u dan minħabba l eċċezzjonijiet li semmejna qabel u b'xi mod jew ieħor il-protezzjoni tiġi motija li tradizzjonijiet nazzjonali li huma hemmhekk biex jeskludu il-minoranzi u l-gruppi li jagħmlu parti minn dawn il-minoranzi u il-orti probabbilment qed eh, iżom man-naħa żbaljata nixtieq billi infakkar infakkarkom mill-ħidma mill-professur Bolken illi kiteb fuq il-kostituzzjoni bħala ftehim mal-infern. Ħafna istituzzjonijiet terribli madwar id-dinja u għalhekk il-qorti kostituzzjonali għandha id-dmir id dmir illi tkun tista issib meta dawn il-kostruzzjonijiet jagħmlu ħsara u fil-kas ta' li CJ fil-kas Norevich, sfortunatament il-protezzjoni tal-minoranzi kienet eh, irtirata nunċawa li istati baltiċi u għalek dritt għall-isem xi ħaġa illi l-Unjoni Ewropea eh, tagħti bħala li l-ċittadini tagħha jkunu jistgħu jgawdu minna. Grazzi ħafna professur. Issa ngħaddi l-kelma li professur Dora Costa Kopulu, professur tal-Liġi tal-Unjoni Ewropea, il-Politika Pubblika Integrazzjoni Ewropea, l-Iskola tal-Liġi Università ta' Warwick. Nadilek il-kelma. Ringrazzjak, President. Eżis, partecipanti, membri tal-komitat, jiena verament huwa gost pjaċir għalija li qedaw nitkellem magħkom dwar ċittadinanza drittijiet fundamentali. Jiena nixtieq nitkellem dwar ir-rabta bejn dawn it-tnejn. U nitkellem ukoll dwar il-minoranza tar-Roma Jiena hemm sodisfatta li rajt eh, li f'Diċembru li għadda l-Parlament adotta rezoluzzjoni importanti u kien hemm oħra tal-95 ġiet adottata qabel l-IGC li ġabet imbagħad eh, bħala riżultati trattat ta' Amsterdam il-Parlament Ewropew dejjem ħamba li tkun hemm iktar rabta bejn ir-ċittadinanza u anki tal-Ewropa u il-drittijiet fundamentali. Ovvjament jiena naqbel kompletament u ħan ngħid għaliex din ir-rabta hija importanti. Nibda billi nirreferi għal Matthew Arnold il-poeta li kiteb il-poeziji fis-seklu 19 Matthew Arnold kien iddefinixxa ċivilizzazzjoni bħala l-umanizzazzjoni tal-bniedem fis-soċjetà. U kien jgħid li l-istati għandhom il-dmir li jġibu umanizzazzjoni biex jaraw li jgħinu dawk li huma fil-bżonn. Għalhekk politika eh, umanistiċi u um, huma importanti. Anki jekk it-trattat tal-Unjoni Ewropea tas-47 ma daħħalx fid-drittijiet tal-bniedem imma meta kien hemm dikjarazzjoni tal-identità Ewropea li ġiet adottata fit-73 fis-summit ta' Copenhagen, id-disa stati membri li kienu membri dak iż-żmien qalu li rridu jibnu komunità bazata fuq id-demokratija, fuq il-liġi ġifiri drittijiet tal-individwu u ovvjament il-salvagwardja tal-kulturi nazzjonali, ġifiri għandek l-individwu u s-soċjetà. Raj qed naraw din ir-rabta li ħarġet. Ma kienx hemm eh, eh, antagonizmu bejn it-tnejn, anzi. Mbagħad il-Kummissjoni adottat komunikat dwar il-drittijiet tal-bniedem u fil-snin ta' wara l-qorti tal-ġustizzja u istituzzjonijiet oħra, anki l-Parlament Ewropew, ħadmu bis-sħiħ b'mod konsistenti sabiex id-drittijiet tal-bniedem itwhom l-importanza fil-ordni legali tal-Unjoni Ewropea. Fil-bidu, permezz tal-ġurisprudenza, il-qorti Eh, daħħal dawk il-normi eh, primari biex nejdu hekk tal-liġi Ewropea fil-ċittadinanza. parlament Ewropew ukoll kompla il-protezzjoni dritt tal-bniedem u fl-1984 kien hemm u dikjerazzjoni ta' 89 ukoll wara kien hemm referenzi ta' trattati għal drittijiet tal-bniedem, il-tradizzjonijiet ukoll tal-istati ta' Maastricht u Amsterdam, u mbagħad fl-aħħar kien hemm l-abbozzar tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem li ġiet il-proklama ta' ħarġet fl-2008. Deċembru tal-2007 mbagħad daħlet saret vinkolanti meta it-trattat daħal fis-seħħ torbot l-istituzzjonijiet kollha l istati membri meta jkun qed jagħmlu derogi jew jimplementaw il-liġi Ewropea l-artiklu 51 tal-Karta. Ġifier il-Karta minnhom fija tirrifletti u tissalvagwardja dawn il-valuri fundamentali li eh, jaqdu l-Unjoni Ewropea dawn id-drittijiet fundamentali huma il-partijiet li nużaw biex nibnu l-Ewropa, l-Ewropa ta' ċittadini li tmurit fit ukoll ma' l-Ewropa ta' drittijiet. Peress li ċittadinanza Ewropea u drittijiet tal-bnieda huma l-prioritajiet ġifir biex nibnu ċittadinanza kif qal ukoll ġeneral Kolomer Nridu noħorġu il relazzjoni ta' bejnietom. Nixtieq jiena inkompli nispjega din ir-relazzjoni. Nafu li minn banda li żewġ istruzzjonijiet isibu referenzi fit-trattati fil-bidu tad disajnijiet għal dan. iġifiri. it-trattati minn hemm jibda kollox. Il-żewġ istituzzjonijiet ukoll ta' drittijiet u ċittadinanza u koll evolvow ma' zminijiet Fil-kas Peterson tal-2008 nsibu li il-lajt motif wara masrit anki biex il-ġurisprudenza tkun iktar koerenti kienet l-emerġenza ta' drittijiet fundamentali imma l-iżvilupp parallelu ta' dawn l-istituzzjonijiet iġib l-argument u jgħid li xi kultant hemm ċertu overlap li ħaġa tkun qiegħda e, tiġi abbinata ma' l-oħra. Għalhekk il-Parlament Ewropew ukoll qabel ma' dan il-fat li jista' jkun hemm dan l-overlap. Assoċjazzjoni nistgħu ngħidu. B'dan il-mat il-paradigma ta' homo o ekonomiku se kol homo civitatis. Iċ-ċittadinanza wkoll tħares li ma jkunx hemm diskriminazzjoni u tara li l-applikazzjonijiet tagħha dejjem jibqgħu koerenti. Anki jekk proposta bħal din tista' tiġi kritikata għax qed eh, isa tħalli l-ispeċifiċità ta' kull istituzzjoni, ġifieri li eh, l-ċittadini eh, li tagħhom jibqgħu l responsabilità tal-istati tagħhom, imma xorta jiena naqbel ma' din l-interdependenza bejn iċ-ċittadinanza u drittijiet fundamentali dawn it-tnejn bil-fors, fil-kuntest jaqblu, anki fil-normativa. Drittijiet fondamentali jista wieħed iqis ikun hemm ksur tagħhom tal-drittijiet tal-bniedem meta ċertu stati ma jħallux li membri tal-istess familja jiltaqgħu jew jgħixu flimkien anki diskrezzjoni tal-Istati membri tista' tkun limitata meta jkun hemm derogazzjonijiet fuq ċittadinanza. Drittijiet fundamentali jagħtu iktar protezzjoni fuq dan biex ċittadini tal-Unjoni ma jiġux espulsi. Ekk aħna nkomplu nsaħħu dawn l-interkonnessjonijiet bejn iż-żewġ istituzzjonijiet se joħloq iktar opportunitajiet biex it-tnejn imorru għall-aħjar l-artiklu 7 tal-karta, il-protezzjoni u kol, l-artiklu 8 l-protezzjoni tad-data, il-protezzjoni tal-ħajja tal-familja, il-proibizzjoni tal-espulsjonijiet kollettivi problema em, li rajnija meta fl-Italja u fi Franza ġew espulsi il-popolazzjoni tar Roma. Dawn huma parti mid-dispożizzjoni ta' ċittadinanza tal-Ewropa u juru realtà ukoll li hemm diskriminazzjoni kontra l-poplu Roma dawn għalhekk jistħoqilhom bħal minoranzi kollha oħra protezzjoni il-survey fuq dan eh, torina li il-gruppi ta' Roma huma l-iktar eh, popolazzjoni diskriminati fil-Polonja, l-Ungerija, l-Greċja, Repubblika Ċeka, dawn hemmhekk kollha ġew eh, diskriminati bażi tal-etniċità mill-inqas darba. Jgħidu wkoll li l-qasbis jafu li jem liġijiet eh, li dwar l-anti kontra diskriminazzjoni. Mżon għalek li nkunu impenjati li fl-edukazzjoni, fil-housing, fil-saħħa, fil-edukazzjoni, naraw li ma jibqawx jisseħu diskriminazzjoni u n-nis roma ikollhom iċ-ċansijiet l-istess. Fil-housing, eh, fil-xogħol, nafu li dawn jiġu espulsi, u kol għandhom standards veru eh, baxxi ta' ħajja u ta' housing imma biex ikompli tiżvolġi ċedeninanza tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn li jiġu indirizzati dawn għastagwaljanzi. Naħseb kulħadd jaqbel li l-ċittadinanza Ewropea tat ċertu poter liċ ċittadini tagħhom is-seta li jiddeċiedu għal ħajjithom naqset ukoll li nuqqas ta' strutturali, diskriminazzjoni tal-minoranzi. Għalhekk ejja forsi nistgħu nimmaġinaw. Ċittadinanza soċjali tal-Ewropa tkun qed tirreferi biss għall protezzjoni soċjali li jkun hemm il-paga minima biex wieħed jgħix kif suppost moċira, l-aċċess għas-saħħa, l-assistenza għal min m'għandux fejn joqgħod u naraw kif nindirizzaw din il-problema. Il-problema u kol ftal posta tax-xogħol u l-fatt li jkun sikur li min għandu xogħol ma għandux il-biża li jitkeċċa kif ġipu laħaqa. Jiena fil disajnijiet li ngħid li fil-tieni parti ta' trattat dwar dan is-suġġett insibu li l-ċittadini hemm bżonn juru solidarjetà ma' ċittadini oħra, anki ma' dawk tal-li għandhom l-istess nazzjonalità f'pajjiżhom. Dan ta' dinjità ta' kull persuna biex ma jkunx hemm marginalizzazzjoni soċjali imkien jiena wkoll ngħid li um, dmirijiet soċjali ta' ċittadinanza u hemm bżonn li nsibuhom ukoll fil-futur jindaħlu fit-trattati dan jista' jkun dover tal-istati membri biex nippromovu li l-fatt li ċittadin kollha tal-Unjoni huma jitriġu trattati b'mod l-istess biex ikun hemm ukoll partiċipazzjoni fil-post fil post li ġildu kontra l-esklużjoni soċjali li jiġu promossi u koll l-access għal risorsi drittijiet, opportunitajiet biex dak li jkun kun jista' jipparteċipa fil-ħajja demokratika tal-Unjoni. il-naraw li f'kull livell ta' politika hemm bżonn li l-ċittadinanza tiżviluppa b'dan il-mod biex verament naraw li ikun hemm din ir-relazzjoni mal bejn iċ-ċittadinanza u drittijiet. Ewropa Demokrazija ta' drittijiet bil-forsi kollha tmur jitfit ma' Ewropa ta' ċittadinanza. Għalhekk sabi peress li il- il-parametri tal-karta u tal-ċittadinanza kull ma jmur jisom qed jersqu flimkien, iċ-ċittadini qegħdin jistennew li l-kundizzjonijiet ikunu aħjar kundizzjonijiet ta' ħajja tagħhom. X'se jsarraf dan fil-futur? ċifiri ċittadinanza Ewropea u l-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem. Jiena naħseb li r relazzjoni se tkompli tevolvi mod li jkun tajjeb għaż-żewġ naħat. Il-cross-pollination, l-interdependenza, iktar interazzjoni, imma ma jkunx hemm fużjoni. ċittadinanza Ewropea u drittijiet fundamentali huma iċ għal governanza tajba biex natu spinta tal-qudiem il-ħajja tal-bniedem il-fatt li nies jistgħu jgħixu flimkien u jkollhom ħajja aħjar flimkien. Issa imiss l-sur Balax Tarnok mill-Università Kattolika eh, ta' Budapest, Pasmani Peter, se jikellimna fuq l-inizjattiva tal-ċittadinanza Ewropea. Iva, grazzi ħafna. Huwa unura lija li nitkellem hawnhekk magħkom. Fil-preżentazzjoni tiegħi jiena nixtieq nifoka fuq tlet kwistjonijiet fuq anki mir-rapport ta' ċittadinanza Ewropea tas sena l-oħra. L-ewwel net protezzjoni ta' eh, minoranzi, eh, diversità wkoll tal-lingwi, li CI u l-importanza li ninformaw l-ċittadini tal-Ewropa dwar id-drittijiet tagħhom li għandhom xaqsmu ċittadinanza Ewropea. L-ewwel net fuq il-minoranzi nazzjonali u anki diversità lingwistika Mir-rapport ta' sena l-oħra, aħna naraw li l-minoranzi huma dawk li ilhom jeżistu għal ħafna u ħafna znin fi kulturi differenti u nsibu eh, speċifikazzjoni ġifiri, eh, aġġettiv ta' tradizzjoni. Nsibu kol il-bżon l-istituzzjonijiet għandhom kolom ruol aħjar fil-protezzjoni tal-minoranzi u tijenfassis l fat li l-Unjoni għandha jkollha normativi għolja għal protezzjoni tal-minoranzi. Mir-rapport naraw ukoll li jem il-affas għal protezzjoni tal-minoranzi u anki l-karta eh, dwar l-ilsna l-inqas użati fil-Ewropa Dan u koll nafu li jem dokument tal-Konsil tal-Europa u jiġu nkoraġiti il-gvernijiet nazjonali biex jisibu soluzzjonijiet sostenibli biex jipromovu il-diversità kulturali u anki l-ilsna differenti dak l-inqasużati protezzjoni ta' dawn il-minoranzi nazzjonali fl-Unjoni Ewropea, eh, meta nitkellmu fuqhom irridu ngħidu li aħna nħampu dejjem fuq rispett id-drittijiet tal-persuni anki jekk dawn parti minn minoranzi ma hawnhekk għandna problema, problema kbira. Għax memx ma jeżistix mekanizmu tal-protezzjoni ta' dawn id-drittijiet tal-minoranzi, l-istati membri ħafna drabi ma jridux jiftħu l-ambitu tal-Unjoni Ewropea fuq dan is-suġġett. Imma hemm bżonn li dawn jiġu protetti biex il-patrimonju il kulturali jiġi ukoll salvagwardjat. F'dawn l-aħħar snin kien hemm eh, soluzzjonijiet li ġew eh, promossi mm, smajnijom l-edeja kienet li dawn id-dokumenti tal-Kunsil tal-Europa isiru li liġijiet regoli. Insibu dawn id-dispożizzjoni li huma eh, dettaljati ħafna f'dan id-dokumenti, imma imħabba liġi internazzjonali ħafna drabi wieħed isib kif joħroġ minnhom. Għalhekk il-liġi Ewropea tista' tkun soluzzjoni f'dawn iż-żminijiet tal-lum Meta wieħed isemmi s-suċċessi li kiseb il parlament Ewropew, il-Parlament Ewropew fis-7 ta' frar ta' din is-sena adotta reżoluzzjoni li tiddikjara li l-Unjoni Ewropea għandha responsabilità li tipproteġi u tippromovi r-diritti tal-minoranzi u hemm bżonn aħna insaħħu il-qafas legali tal-Unjoni Ewropea biex in-nies li huma fil-minoranzi id-drittijiet tagħhom jiġu protetti. Ir-riżoluzzjoni wkoll tgħid li l-Unjoni m'għandix lodda meħtieġa biex isir monitoraġġ dwar il-rispett jekk hux qed jiġu rispettati id-drittijiet tal-minoranzi il monitoraġġ dejjem jisu ikun daqsxejn xewka hawnhekk irridu noqogħdu attenti. Għalhekk il-situazzjoni u kol ta' minoranzi eh, li anki u l-sin l-sna li mumiex daqsek ta' dawn il-minoranzi u l-sna taħħom ottotto. Li sijaj, kol mir rapport ta' ċiċozinanza, titlob il-Kommissjoni sabiex tirrevedi il-kondizjonijiet dwar amministrabilità legali il-rekwiziti u anki proċedimenti ta' li hemm bżonn għal ICI. Nafu li fċertu stati l-ICI ma jaħdimx tajjeb u hemm bżonn li l-problemi fih jiġu indirizzati mill-2012 mindu jaħdem li CI smajna ħafna kritika u argumenti li li CI għandu jiġi imsaħħaħ. Wara l-ewwel tliet snin ta' evalwazzjoni, il-Parlament Ewropew adatta rezoluzzjoni u rapport fuq li CI f'Ottubru tal-2015 qabel dan iż-żmien Kummissjoni Ewropea kienet ħarġet ir-rapport dwar l-ICI imma ma kienieċ għalet fejn huma l-ICI hawnhekk fi Brussell, Franz Timmermans kien tkellem dwar ir-riforma tal-ICI. Fl-aħħar ħarġet din ir-riforma. Konna aħna kuntent tempju nar l-erba fil-kumitat tal-peti se jkun hemm smieħ pubbliku ten nitkellmu dwar reviżjoni ta' dan ċittadinanza. I mean, the citizenship report. Il-rapport ta' ċittadinanza jisħafu fuq il-flat illi l-involviment dirett jifem li teħtieġ tiġi organizzata kampanja tajjim ta' kuxenza dwar id-drittijiet Ewropej kun weqreb tal-Unjoni Ewropea ifisser il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni fil-elezzjonijiet Ewropej illi f'dan il jiena eh, effettwat mill-dimensjoni Ungeriża bħalma rajna fl-aħħar ftit xhur hemm problemi speċjalment għal dawk l-odot demokratiċi illi is-sistemi legali ma jafux biex U biex ngħidu hekk jekk hemm dan in-nuqqas ta' tal-informar ir wol tal-CI azzjoni għal dawk li appartienu għal minoranzi etniċi u lingwistiċi u tisħiħ ta' diversità fl-Unjoni Ewropea. Istanna skadanza ta' 3 ta' april bħalissa għanna 650.000 firma minn madwar l ewropa Minoranza autoktona fl ewropa diffiċli timobilizza li dawn il-komunitajiet u individwi. Pensa, innuqas ta' arfien ta' drittijiet jieħtieġ jittejjeb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 Grazzi tal-istedina, Iva. Ġejt mitluba nkellimkom dwar ir-rapport taċ ċittadinanza. Ir-rapport taċ ċittadinanza illi diġa saret referenza għalih ġi publikata f'sit iktar minn sena ilu fl-2017. Dan ir-rapport xinu dokument li ħares il-qoddim illi joffri l-opportunità ta' riflessjoni dwar x'tista' tagħmel aħjar l-Unjoni Ewropea għat-tisħiħ drittijiet ta' ċittadini Ewropea l santin hija parti minn riflessjoni kontinwa ta' ġie pubblikat flimkien mar artiklu 25 rapport iżjed tekniku meħtieġ mit-trattat għal dastant trattat jeħtieġ il-Kummissjoni li rapport dwar il-ċittadinanza Ewropea fuq bażi ta' kull tliet snin u il-rapport artiklu 25 jaħares fi iżjed dettal lejn il-drittijiet ta' ċittadinanza fuq il-perjodu preċedenti. Kif il-rapport jiġi imfassal? il-professor Kostakopulu għamlet referenza għal il-tfassil ta' politika fuq bosta saffi. U fil-fat ekk isir huwa kontest inter-service għadda stat niprofaw ma naħadmux fuq livell ta' divizjonijiet ta' diġizda naħdmu b'mod iżjed orizzontali fuq livell ta' Kommissjoni Ewropea innidu konsultazzjoni pubblika li tiġi konsidrata flimkien ma' riżultati ta' bosta Eurobarometri Tiftakru forsi li F'Marzu tal-2016 kellna smieħ konġunt hawnhekk fih dan il-Parlament appuntu fil-Kumitat Peti Afko u Ġuri biex naraw iċ-ċittadinanza Ewropea fil-prattika u niftakar l-input siwi li ħareġ minn dak smieħa għal Kummissjoni Ewropea u r-rapport tal-2017 għal dastanz dak huwa l-progress li wassal ir-rapport jiġi publikat un mbagħad xi jiġri. Ikun hemm proċess ta' riflessjoni istituzzjonali fuq ir-rapport tal-Kummissjoni għal dastant wara r-rapport tas-sena li għaddiet il-Kunsill adotta l-konklużjoni tiegħu fuq ċittadinanza Ewropea f'Mejju li għadda Kien hemm anke diskussjoni fil-Kumitat ta' Reġuni fil-bidu ta' Diċembru ta' stana li għaddiet u l-Parlament nifsu adotta il riżoluzzjoni tiegħu fuq il-rapport tal-Kummissjoni fit-12 ta' Diċembru. stant parma tistaw taraw hemm proċess twil. Aħna grati tal-feedback li nirċievu minna tal-istituzzjonijiet u speċjalment minn rajna il- Kwistjonijiet li talabna narblu fi dettal f'kuntest ta' ċittadinanza Ewropea il-Parlament. Mill-għat rapport innifsu għandek erba prioritajiet jew jekk trid temi li ħanamel issa u għali insemmi it-temi u imbagħad nidħol fi dettal dwar il-ħidma li qiegħda ssir. Mela l-ewwel tema hija dik tal-promozzjoni, promozzjoni ta' drittijiet ta' ċittadinanza Ewropea u valuri komuni. Ir-riċerka li għamilna il-pol tal-Eurobarometru juri illi l-Ewropej huma konxi ta' drittijiet tagħhom jixtiequ jkunu jafu iżjed dwar id-drittijiet tagħhom ma jafux kollox dwar id-drittijiet illi l-Ewropej huma konxi ta' drittijiet tagħhom jixtiequ jkun jafu iżjed dwar id-drittijiet tagħhom ma jafux kollox dwar id-drittijiet u drittijiet li ġib magħha. Il-Kummissjoni ħatibda kampanja ta' informazzjoni f'tqajjem ta' kuxjenza Nimmaġina illi intom sejrin tibdew taraw ir-riżultati ta' dik il-kampanja ta' Mejju dwar il-ħarsin konsulari femma xata ta' stat ieħor membru tal-Unjoni Ewropea fi stat terz dan huwa wieħed mill-inqas drittijiet magħrufa u l-kampanja sejra tiffoka fuq eh, appunt l-informar ta' dan id-dritt ħajkun hemm anki stat membru ieħor waqt il-permanenza f'dak l-istat membru għal elezzjonijiet municipali u Ewropej. Id-dritt ta' ċittadinanza ħajkun qed jett immexxi bil-salvagwardja ta' drittijiet ta' ċittadinanza Ewropea, aħna ħankun anki l-applikazzjoni tal-liġijiet u naraw anki xi gwida Kien hemm anki idea oħra tal-tiġdid tal-parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika tal-Unjoni Ewropea u dan jor għadastan ta' parti minn dan kien il-ħtieġa li zet informazzjoni illix bosta minn dawn il-polls urew illi bosta mhumiex konxi ta' dritt tagħhom għalli vota fil elezzjoniet municipali jew inkella li jipparteċipaw fil- aħna impenjati illi noqsmu iżjed l-aħjar prassi u għal dastant ħankunu qegħdin namlu f'Mejju ta' din is-sena avveniment tekniku ħajkonna avveniment fuq il parteċipazzjoni demokratika bitħagġiġ tal-aħjar prassi għal tal-partiċipazzjoni mizzazaha għal gruppi vulnerabli u li mhumiex rappreżentati fosthom nies b'diżabilità u n-nisa. Fi-stat membru ieħor ġifieri nassu il-burokrazija li tagħmilha iżjed faċli li tiċċaqla minn stat membru għal ieħor li kunem faċilitar għatxaqliq minn stat membru għal Eżempju ta' dan tara l-ideja li ċittadini temmu il- f'kas eżozzjoni transkonfinali il-proċeduri burokratiċi online ċerta proċeduri kollom jistgħu jintemmu online, per reġistrazzjoni ta' karozza jew ta' u l-promozzjoni tal-gwaljanza. U din hija tema doppja fuq żewġ binarji għandek ħafna ħidma mill tal-Kommissjoni fuq asta aspetti tar-rapport brabta mal-promozzjoni tal-ugwaljanza, il-Kommissjoni qiegħda xu anki il-ġlieda kontroversja fuq in-nisa qegħdin il-mexxu anke l-ħidma fuq il-bilanċ bejn il-ħajja privata u dik tax-xogħol. Il-konsultazzjoni tal-Eurobarometru ewwel raw tħassib dwar is-sigurtà u għal dastant il-Kummissjoni ta' taħdem fuq inizjattiva Il-konsultazzjoni tal-Eurobarometru ewwel raw tħassib dwar is-sigurtà u għal dastant il-Kummissjoni ta' taħdem fuq inizjattiva għal dokumenti ta' residenza u kartijiet tal-identità nazzjonali. L-intenzjoni wara l-inizjattiva hija li ntejbu l-standards ta' sigurtà ta' dawn id-dokumenti. Nittamaw li jkun hemm aċċettazzjoni ogħla ta' dawn id-dokumenti apparti semplifikar ta' ħajjet min ġorri dokument b'titjib ta' sigurtà port ta' ċittadinanza b'mod parallel ir-riflessjonijiet tagħna dwar kif intejbu u nsaħħu iċ-ċittadinanza l-Unjoni Ewropea jissuktaw għal bun il iċ-ċittadinanza. Ulterjorment, u fil-kontest ta' dan li għadni kif semmejt ħankun nista' nagħmel rapporti għall-input ta' valur tagħhom. Speakers. E grazzi lil kellima kollha. Ta' ħamsa fil-fatt jikorġilħu l-kellim. Spinelli għana għomix, u Sophie Infeldt. Spinelli l-ewwel. Grazie Presidente, ringrazio. Grazie President, nixtieq ringrazzja l-kellima. Ħaniprova nkun konċiża. L-ewwel net mis-sosja l-Sur Koħnof dwar il-punti verħofx tal-liġi zjed kosmopolita l-liġrijiet tradizjonali ma kien dik żgur l-idea ta' Sur Verhofstadt. Iżda nishtiqm biex tħares lil minu li zjed tajef bekk nobtu għama l-istax ta' dritt. It-tieni punt tiegħek fejn inti issemmi il-salvagwardja tal-elementi essenzjali ta' ċittadinanza Ewropea għal ċittadini Ewropej li jinsabu fir-Renju Unit u għal ċittadini tar-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea Nassibx li din hija taħsara għal artiklu 50 l-idea illi tħares il-ċittadinanza Ewropea qiegħda biex nagħtu ċertezza legali lil dawk kollha illi għamlu għażla għażla ta' ħajja bażi ta' liġijiet Ewropej dwar ċittadinanza Ewropea u il-ħelsien ta' moviment għal dastanz din il-garanzija tilom b'mod permanenti għal ħajjithom kollha u għadastant xaħġa teħtieġ issir. Jiena ma nemminx illi l-elettorat Ingliż vota biex jitilfu drittijiet. U dan huwa il riskju illi qed nirriskjaw li tlu għalih bil-proposta ta' settled status il-proposta tal-Ren Unit. Issa, il-proposta ta' settled status il-restaqa l-senjura li tkellmet l-aħħar fis-sem il-Kummissjoni fejn itkellmu dwar ċertifikati ta' residenza permess ta' residenza għal ħarsien ta' sigurtà ma nafux nitkellmu hawnhekk dwar settled status illi jieġi introdott anki fl-Unjoni Ewropea ta' 27 L-Njura Kostakopoulos, il-professura Kostakopoulos, insaqsija meta din nitkellmu dwar drittijiet soċjali jekk eh, nemnux il-sħobija iktar fil-karta soċjali eh, tagħmel sens l għaliex hemmhekk eh, hemm il-drittijiet soċjali li inti tkellimt dwarhom. U biex nagħlaq nixtieq nitkellem fuq ir-riforma ta' inizjattiva u ta' ċittadini Ewropej. La, la SCI e Rissija e hija moribunda u nafu għax ovvjament qatt ma kienem segwitu għax inizjattiva li kellha suċċess. U dak li xtieq nsaqsi huwa kif inhu possibbli fl illi se jitresqu li l-proposta tal-Kummissjoni li ndaħlu din il-loġika dan il-raġunament tal-ECJ fuq il-safe paths kif ukoll fuq it-TTIP. Fuq is-safe paths għanna l-possibilità niġi niġġerġistraw parzjalment l-inizjattivi u fuq it-TTIP għanna l-possibilità illi nerġaw nid-definixxu mill-ġdid in-nozzjoni tal-legal act, l-att legali fejn il-Kummissjoni tiġi mitluba għal dawk li huma proposti ta' tibdil fil-leġislazzjoni minnaħa ta' inizjattiva ta' ċittadini li kella suċċess. Grazzi. Thank you very much. Bob. Thank you so much. I was so uh, appreciated your naħsibx għadak li għal artiklu 50 għal dawk li madrittijiet ta' ċittadini għal ċittadini bħala il għalit il-professur Kosta Kopulo fuq din nozzjoni ta' ċiviltà l-umanizzazzjoni ta' ta' stabliden fis-soċil programmi bħal Golden Visas jew programmi ta' investiment permezz tal ma l istati membri tal-Unjoni Ewropea jibijaw. Eċċit li kollom dan il-ġid kollu mod biex jiffaċilitaw l-ħasil tal-flus u il-kriminalità fl-Unjoni Ewropea. U taħsibx allura illi miex xi ħaġa illi ma titlobx għal nis mid-dinja tal-Akkademja kif ukoll il-Komismaqqa titkellem fuq il-beħ beħ organizzat ta' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea illi hija inġenjerata mill l-Istati membri stess ta' Kummissarju Jurova ma nistax nifhem kif il-Kummissarju Timmermans ma trattax din il-kwistjoni sissa u nixtieq inkun naf intkom mid-dinja tal-Akademja. Beg your pardon for my voice, but it seems to have undergone some alteration last week in the Central African Republic. Grazie ħafna. Iva, naħseb illi uh, semmejna il- l-Repubblika tal-Afrika ċentrali u għandi tlet punti nixtieq naqsam magħkom. Mela, dawn it-tri punti. Dan is-smih imur jura għal-inizjattiva li darba ħattienax. Kont interessat nkun naf kif taħsbuha intkom diffiċli x'imdaqqet li ssib xi ħadd li pubblika xi ħaġa u tkellem fuq din nozzjoni ġifieri kif nistgħu inkomplu bit-ċittadinanza inizjali bħala kunċett ġifieri tal-Unjoni Ewropea mill-bidunetu ma smajt xejn fuq dan. ħlif? konsiderazzjoni ti konsiderazzjoni ti ma bis akademiċi imma ċittadinanza eżatt x'inhi. Għalija ċittadinanza fil-21 seklu u fis soċjetà kondizzjoni huma biss akademiċi imma ċittinanza eżatt xini. Għalija ċittadinanza fil-21 seklu u fis soċjetà tagħna u l-istess jottu kollha s-seklu ta' qabel u għall aħħar deċenju mit-Trattat ta' Maastricht fuq il-fatt li wieħed ikun membru sħiħ unu ċittadini Ewropea xekk deċidejtu illi jsiru eh, ċittadin ta' pajis terz. Inkunu ġentili ma'kom memx se jkun ħafna Sofi, grazzi ħafna President u grazzi lil l-kellima. Id-dispeċini illi eh, jina wasalt naqra tard forsi ma, ma baċ kollox. Meta niġu ċittadinanza fl-Unjoni Ewropea u barra mill-Unjoni Ewropea jider illi din saret xi ħaġa esklusiva u mhux inklusiva saret xi ħaġa illi isna aħna aktar aħna distinti mill-oħrajn u l-oħrajn inħalluha m'hemmhekk il-bot. Żewġ punti ġew msemmijin u kont interessata ħafna mill-kollegi eh, tal-Onorevoli Engel fuq il-Golden Visas u fuq il-kwissjoni ta' wara Brexit. U ħat nota illi inti tiħu uh, eh, soċ approċ differenti jina naqbel miegħek ħafna mal-iskema tal-Golden Visa m'għandha xejn x'taqsam maċ-ċittadinanza mal-fatt li wieħed ikun membru uh, pożittiv tal-komunità imma mezz biss biex wieħed jipprova jsib rotta għal flejjes kriminali fl-Ewropej wieħed kollu aċċess għas-suq m'għandu xejn x'taqsam mal-ċittadinanza u Frank kellu raġun meta semma li xi ħadd li għandu ċittadinanza għandu bżonn jidentifika mal-Unjoni Ewropea. Imma mbagħad ma naqbilx mal-kummenti tiegħek fuq il-Brexit għax hemm nies illi se jitneħħom iċ-ċittadinanza tagħhom mhux eh, tal-Unjoni Ewropea mhux għax ridu huma imma mħabba l-vot eh, tal-ċittadini l-oħra tar-Renju Unitu għalhekk huma identifikaw mal-Unjoni Ewropea. Huma proponow illi ħalsu eh, somma moderata biex għalmenu iżommu partijiet mid drittijiet tagħhom ta' ċittadinanza li kikun ħallu dawn din iskema ta' Golden Visa. Sanna bżonn li diskutu din il-kwistjoni li mija l-bażi għaċ-ċittadinanza nixtieq inkun naf u forsi semmejtu semmejtuha fl-introduzzjoni meta ma konċaw fuq il-fatt li hemm eh, kas eh, Olandiż l-qorti fejn ċittadini tar-Renju Unit li qegħdin residenti fl-Olanda saqsow l-qorti biex teżamina jekk il-fatt tal-Brexit tfisser awtomatikament telf ta' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea tagħhom għax din iċ-ċittadinanza issegwi miċ-ċittadinanza nazzjonali imma huma żewġ kwistjonijiet distinti għalhekk nkun naf kif taħsibha int, kif taħsbuha intkom. Issa nixtieq l-ewwel nisma' mill tlet kellima kif taħsbuha intkom fuq il-Bill of Rights, il-Karta ta' Drittijiet, u mbagħad Sinjura Mom il-Kummissjoni Ewropea ħaġa illi attirat l-attenzjoni tiegħi kienet il-kommenti fuq l-armonizzazzjoni tal-karti ta' identità jekk fimt sew ġustifikata mill-ħtiġa tas-sigurtà. Għalija dinja xi ħaġa bħal ikun daħlu miżuri ta' sigurtà mit-tieqa mhux mill-bib ta' barra, m'għandha xejn x'taqsam ma' ċittadinanza imma għandha x'taqsam biss ma' sigurtà. U mbagħad l-aħħar kumment għal minuti fuq inizjattiva ta' ċittadini nitkellmu ħafna fuq għalija hija biss eh, loba eh, ġugarell għax l-istituzzjonijiet tagħna għandhom bżonn isiru iktar demokratiċi għax din inizjattiva ta' ċittadini tieħu miljun eh, firma imma issa għandha iktar pis milli pereżempju risoluzzjoni mill-Parlament Ewropew fejn fl-aħħar elezzjoni kien hemm 170 miljun persuna li marru jivvotaw u għalhekk jekk l-Ewropea ssir iktar demokratika, trasparenti u responsabbli ma naħsibx li għandna bżonn dawn il-ġugarelli biex nipaċifikaw in-nies u għattaparsi għandhom eh, jistgħu jgħidu tagħhom. Signora Sipel. Grazzi. Id-drittijiet dwar il-minoranzi eh, nazzjonali ġifiri, wara kollox ma informazzjoni dwar ċittadinanza tasal, jiena nkun kuntanta ħafna kieku l-istati membri informaw ċittadini tagħhom dwar il drittijiet bħala nies naqblu li hemm bżonn li jkun hemm xi forma ta' eh, ċittadinanza Ewropea nazzjonali imma mhux li tinxtara din niċċekkjaw l-affarijiet il-korruzzjoni qiegħda fl-istati membri kollha. Kienet fuq kien fuq il-propju ta' ċittadinanza u riforma tagħha eh, mill-ju soli, ġifiri, mill-jaslu u kol fil-pajizi tal-Europa u U meta eh, kollok ċittadinanza ta' Ewropea, ġifiri għandek ċittadin għalek wieħed li jixtieq jikseb ċittadinanza Ewropea, hemm diskriminazzjoni wkoll fil-mod kif isir, għax jiddependi fejn se japplika għaliha. Min jgħid li għal xejn namlu riforma rridu nistennaw li l-Unjoni Ewropea wkoll hemm bżonn taħdem fuq dan is-suġġett imbidlu u naraw li tkun simili il-kisba ta' ċittadinanza tas tal-istati għax it-tfal li jitwildu. Grazzi. Issa Sinjura Stevens. ħafna nixtieq nitkellem fuq il-persuni li huma nieqsa mis-smieħ li huma wkoll u ċittadinanza għandhom ċittadinanza li dvarja skont il-pajjiż minn fejk eh, ġejjin imma dawn xorta għandhom ħafna ostakolu aċċess l-informazzjoni għax huma nieqsa mis Għalek, meta nitkellmu fuq kultura ta' anki ġif nitkellmu fuq diversità lingwistika, imma dejjem fuq il-lingwa li nitkellmu. Imma dawk li jużaw il-lingwa tas sinjali, xej sir minnhom? X'pjan x'pjanandkom biex għom dawn in-nies? Ġifieri dejjem f'dan il-kunċett ta' diversità lingwistika fuq il-gruppi ta' gwa ta' sinjal. Dawn jiġu konsidrati minoranza? Iva, jina parti minn min minoranza lingwistika, ma nixtieq nisma l-konferma minn naħa tagħkom biex naraw ġifiri xie eh, xi se jkun il-punt ta' referenza tagħkom għalina. Għal-Kummissjoni ma nafxek ta' fu kienem maġġoranza min-naħa tal-parlament. Nishtin nkun naf minn naħa tal-kommissjoni kwantu għal follow-up, segwitu ta' din il-rezoluzzjoni l-istituzzjonijiet Ewropa u Ewropej l-oħra qed jagħmlu l-parti tagħhom. Grazzi ħafna. Memħat iktar li jixtieq jesprimi ruħu jina naħseb li il-mistoqsijiet, il-kwistjonijiet kollha kienu interessanti u għalhekk nisimgħu il-mistiedna tagħna li se jirrispondu. Nis nibda bil-professur Koċinov. Unkomplu bl-istess ordni u l-istess segwitu li kellna fil-bidu. Grazzi ħafna. Grazzi għal dawn il-mistoqsijiet verament tajbin. Eccellenti. Aħna eh, meta eh, bdejna, naħseb konna aħna fil-panel konna edin eh, isna ftemna mal livell se nibdow Imma ħan nibda bil-din il-kwistjoni tal-Brexit jiena naqbel kompletament ma' Sur Engel. Imma mhux għax dawn id-deċidaw li joħorġu, imma mħabba l-fatt li l-artiklu 50 li ukoll insibu li trattati suppost ma jispiċċaw u eh, um, um, eh, um, ma ċens perpetwu Eh, ma rridx nieħu l-affarijiet mill-lat legali biss, imma l-artiklu 50 qed jagħti ċans li wieħed jista' eh, eh, jirtira wara kollox għanna l-ewwel pilastru l-suq intern l-artiklu tlieta tal-tieni pilastru tat ġifieri jekk wieħed jara t trattat huwa impossibbli li nippreżentaw l-indrutat. ċifiri, jekk wieħed jara it-trattat huwa impossibbli li nippreżentaw li nimmaġinaw x'ista jsir eh, natu l-edeja tagħna anki iġifiri kif se jaġixxu l-istituzzjonijiet eh, naqbdu kif ġibu laħa eh, nejdu ma natux kas rizultat demokratiku f'xi stat membru u nejdu għax aħna nemnu li li permetti distinzjoni bejn min u ċittarin u mhuwiex u ħantikom eżempju ta' dan. Et jemba li sa ikolla imma eh, l-istess drittijiet più u meno, imma fl-Unjoni Ewropea mi wieħed li mhuwiex eh, għandna mid-drittijiet kollha li ħlaqna iħalli barra il-persuni ta' pajizi terzi li mandom ċittadinanzi. Din hija waħda mill-punki dak li għalli Surenger eh, fuq Malta, jiena minnix Malta, minnix għan nirrepreżenta l-Gvern ta' Malta, imma xoli mal-Awtorit ta' Malta hija li niċċara xi paniku morali għax hawnhekk din turi verament il-valur mizjut tal-Unjoni li ħloqna. iġifi twilet eh, fil fil-Lussemburgu għandu jkollu l-istess drittijiet li, li persuna eh, kiku edha nis eh, li jitwildu fid-dinja jitwildu bi-status. Eh, u wieħed ma jażlux imħabba l-valur jew xixtieq. Jem dawn il-klim mhux liktar li jinżlunna tajjeb. Imma dan m'għandux parti etika għalih jew mora jekk immaġina, eh, surengel, eh, eh, għada jimmur l-Istati Uniti bil-passaport tal-Kenja. U t-interagġiċi mal-bosta fora fl-Istati membri mela din għanna nil-qawa. Il-ċittadinanza miex neċessarja. Njura Moore. Grazie ħafna. Kien hemm mistoqsija dwar inizjattiva tal-Kommissjoni fuq il-Karti tal-Identità u dokumenti ta' residenza. Tin l-inizjattiva hija mfassna fil-programm ta' ħidma għall-2018. Il-proposta tal-Kommissjoni qiegħda titlesta għal u fil-fatt għandha xi fil-17 ta' April. Essenzjalment hemm żewġ partijiet għandek id-dokumenti ta' residenza min-naħa waħda u l-karti ta' residenza min-naħa l-oħra. Id-dokumenti ta' residenza taħt id-direttiva ta' ċaqlaq ħieles l dokument ta' residenza huwa dak għal tal-membri eh, tal-familja ta' ċadini ta' pajjiżi terzi għal ċaħat bħali li jgħix il-Belġu għal dawk li għawtu minn mobilità Ewropea standardizzazzjoni ta' dokumenti. Jien għandi karta jisa' bħal karta tal-identità hija tista' titħallat ma' ID card. F'xi pajjiżi tista' tkun biċċa karta. Dak li qed tagħmel il-Kummissjoni dak li qed jiġi studjat f'terminu ta' evalwazzjoni ta' impatt u jekk hemm xi mod ta' ta' kif ċerta dokumenti standardizzati jistgħu jiġu introdotti għal karti ta' residenza memx eh, xejn brabta mal fuq dak l-għalet il-Sinjor Spinelli għal kwistjoni tal-settled status dinja ħaġa differenti. F'parti oħrajn ta' direttiva din naraw il-kartinta il- Inti tista' tidħol fi kwalunkwe stat membri u bil-passaport jew l-karta tal-identità u ma tistax tagħmel dan jekk taqsam frontiera esterna U minħabba dan l-aspett l-importanza tal-karta tal-identità jekk hemm ħtieġa għal dawn il-features ta' sigurtà. Kien hemm xi pajjiżi fejn ġew prodotti minn xi pajjiżi u ma ħadmux il-magni tal-passaporti fuq il-posta frontiera ma jaqrawom, eċetera, eċetera. Għada stant irridu nsaħħu is-sigurtà u mhux qegħdin nippruvaw narmonizzaw il-karti tal-identità nazzjonali dawn ħajbqgħu l-istess. zaw l differenti, jiena eżempju nistan nuża l-ispiżerija dan il-ħajbqgħu dawn l-affarijiet ħajbqgħu l-istess għandek ċerta features ta' sigurtà fuq il-karta tal-identità dawk li jinbidlu. Marriċ eh, nilħaq ngħid bil-qudiem ser ikun hemm eżatt. Nistennew naraw it-tieni punt. Il-punt ta' jekk hemm xi ħtieġa ta' armonizzazzjoni tal-ksib ta' xittadinanza. Naħseb ta' min jgħid illi fil-liġi Ewropea iċ-ċittadinanza ta' f'kuntest ta' l-Istat membru. Madankollu l-Istati membri meta jagħtu jew jieħdu ċittadinanza ikollhom konsiderazzjoni għal liġi Ewropea. Dan huwa l-ewwel punt. Ġistgħu nagħmlu dwar ċittadinanza issa dak li kienu qed isemmu bosta, golden visa, l-iskemi tal-vestiment, eċċetera. Palma qatt. U dan għaltu anke l-Kummissarju Jurova fil-fatt il-ħabret li sa tmiem is-sena ħajġi publikat rapport fuq l-iskemi nazzjonali għall-loti ta' ċittadinanza lill investituri il-Kummissjoni ta' taħdem fuq studju brabta ma' dan ir-rapport. U dak li qed nagħmlu u naraw il-prassi l istati membri kollha u li tara leġiżlazzjoni fejn il-linji gwida u l-prassi mfassla f'xi tip ta' manwal. Il-punt ta' Signora Stevens, il-soluzzjoni fuq il-lingwa ta' sinjali, eccetera ma nistax nagħti tweġiba konkreta dwar dan iżda bħalma sħadġa fil-grupp ta' ħidma tagħna fuq ċittadinanza aħna ħdimna ma' partijiet oħra tal-Kummissjoni u aħna konxi li qiegħda ssir ħidma sabiex ikun hemm lat ta' aċċessibilità għadin naħdmu biex ikun hemm ratifikazzjoni ta' Trattat ta' Marrakesh għadda tant jena nkompli anki bil-punt li sar dwar ir-riżoluzzjoni u li nistanajt u bil-kompetenza tagħna. dwar il-ħidma fuq il-demokrazija partecipativa, bir-revizjoni jkollna stat mis-sena, se nikkonsidraw il-punti fuq ir-riżoluzzjoni. Grazzi. il kunsell u il-Parlament mhux se jkun faċli li nilħuq bin. Naħseb dan u dak kollox li kelli xinajt ngħid minn ħatijaj. Grazzi ħafna. Tazzini, one of the members, uh, Thomas, yes? Li se din l-opportunità li diskutu dan il-punt jiena grat ħafna tat-tarif li rċevejna ċar illi kulħadd għandu perspettiva differenti, stati membri se jkollhom perspettiva differenti waħna bħala MEPs se jkonna perspettiva differenti u iktar kooperazzjoni eżatt fuq xiex qbiltu. Fejn kont kien possibbli illi taslu għal konsens fil-Parlament Ewropew u mal-Kunsill u fejn taraw l-iktar kwistjonijiet li ħarqu il-problemi illi il-Parlament u l-Kunsill ma jaqblux fuqhom. Sofi, jekk jogħġbok hemm xi ħut, hemm jiena qed ninnegozja skont il-mandat illi ġi adottata hawnhekk ħen kunu ċari. Ħanajdu hekk ukoll lan tiegħi espliċitu u li konna maġġoranza wiesa x'dinja kwistjoni sensittiva ħafna. Ma nistawx li konna maġġoranza eh, ħafifa, nabżon maġġoranza kbira fil-Kunsill ukoll. Nista intikom aġġornament fuq id-dettalji ma fej binna fuq id-dettalji il-kwistjonijiet il-gbar e, dawk l-iktar importanti dispożizzjonijiet li l-Kunsilli tidaħħal li permettu iktar restrizzjonijiet għal moviment ħieles bażikament miex detenzjoni ma kważi. U dan għandu xaqsam mal fatt li hemm sati membri bħal Ġermanja fejn hemm sistema reġjonali għal kondizjoni ta' koljenza u ovvjament għabbasi ħanajdu hekk tas sistema ta' gvernanza amministrativa tagħhom tkun loġika li jgħidu persuni jibqgħu fl-istess reġjun. Imma l-interpretazzjoni tista' tkun ukoll li kważi li stat membri jkollhom id-dritt illi jaqfluhom in-nies u jgħidu mhux detenzjoni imma restrizzjoni għal moviment ħieles ġifiri huma allokati għal post wieħed dawn huma l-kwistjonijiet li għandna bżonn insolvu għax il-Konsillu kollha qas jagħmilha ċara għaliex għandha bżonn din id-dispożizzjoni għax jgħidu dejjem qegħdin nikkodifikaw fil-liġi dak li diġà nagħmlu, imma jekk diġà qed jagħmlu allura jew m'għandix bżonn uh, leġislazzjoni addizzjonali jew qed jagħmlu xi ħaġa diġà illegali. U hekk fuq l-informazzjoni wkoll għanna nishtuq nagħmluha ċar daqs il-kristall kif għadna fir-rapport li ma tip ta' informazzjoni se jiċevu in-nies u fil-fema tagħna L-iktar ma jirċevu informazzjoni n-nies, inqas forsi joħolqu problemi iktar tard. U ma nifimx l-approċ tal-Kunsill li jgħid li għandna bżonn nillimitaw, ma jridux lista ta' tip ta' informazzjoni li suppost eh, jiċevaw in-nies bis premessa hija filosofija kompletament differenti u nittama li se naslu għal ftejjin fl-aħħar mill-aħħar ma se tkun mhux se jkun faċli. Imma se nagħmlu dak li nista' biex għalmenu nkun nista eh, nirrispetta il-mandat li nata minn dan il-Parlament. Grazzi ħafna. Issa morru għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna fuq is-sitwazzjoni attwali tan negozjati interistituzzjonali fuq il-proposta ta' regolament fuq il-qafas ta' risistemazzjoni tal-Unjoni hemm żewġ trilogi li diġà ġew organizzati fit-13 ta' Diċembru u fit 17 ta' jannar. Issa sen saqsi l-Sinjura Bjork għal prezentazzjoni qasira ħafna ta' situazzjoni ta' dan il-fajl. Grazzi ħafna iva senżon fil-qosor. L-ewwel net nixtieq nibda billi nirringrazza l shadow rapporters li tipparteċipaw mod attiv ħafna f'dan il-proċess ta' trilogu. Kenna l-ewwel trilogu taħt il-Presidenza tal-Estonja qabel it-tmiem tas-sena u hemm rajna flimkien il-pozizjoni ġenerali, mbagħad kellna l-ewwel trilogu diskussjoni sostanzjali taħt il-presidenza bulgara fl-17 ta' jannar. U kif intqal minn Sofi joħroġ ċar illi insistu differenzi bejn il-pożizzjonijiet u l-mandat li jien għandi bħala negozjatur mill-Parlament Ewropew għana adottajna pożizzjoni biċin ħafna tal-UNHCR, verżjoni umanitarja tal-risistemazzjoni waqt il-Kunsil adotta pożizzjoni li tinkludi kol riammissjoni umanitarja u ovvjament se nkunu nistgħu niddiskutu dan is-suġġett iktar f'dettall. Bdejna bit-tieni eh, trilogu mal-kollegi tan tal-presidenza bulgara fejn tkellimna fuq il-reammissjonijiet eh, ta' reammissjonijiet umanitarju, l-konsekwenzi u għanna bżon diskutu eh, ftit iktar anke ma' shadow rapport biex ċerifikaw ukoll pożizzjoni tal-kolleġislaturi. Tkellimna wkoll fil-kriterji ta' eligibilità u raġunijiet għandu qas ta' eliġibilità u hawnhekk ukoll eżistu differenzi sostanzjali bejn il-Parlament u l-Konsil mod partikolari fuq ir-raġunijiet għan nuqqas ta' eligibilità u għalhekk għax għandna dawn iż-żewġ eh, proċessi ta' risistemazzjoni u ta' raġunijiet umanitarju għalhekk għandna bżonn niċċaraw kif nistgħu insibu kompromess. U għalhekk nistenna illi konna derwaqt tielet trilogu spiritu ambjent kostruttiv ħafna mal-presidenza bulgara u ovvjament bl-appoġġ ta' shadow rapporteurs u naħseb u nixtieq nisħaq il-bżonn il-Kommissjoni kummissjoni Ewropea wkoll toħroġ bil-kompromessi illi jistaw forsi jaqdu żewġ pożizzjonijiet f'dawn il-proċessi ulterjuri u nittama illi jekk nistgħu nagħmlu hekk l-Unjoni Ewropea tkun tista' timxi l anki fuq ir-rwol eh, fuq il-xena eh, Eh, dinija u f'moment fejn ikun importanti ħafna li nagħmlu hekk. Grazzi ħafna. Grazzi. Dinja kwistjoni interessanti ħafna. Nixtieq tassew nilqa li kieku niċċervi iktar Iva? Naħseb illi dan huwa suġġett kruċali għandna bżonn tas sowm diskutawh f'dettall. Kifat, suġġett sensitiv ħafna qabel l-elezzjonijiet, kampanja elettorali u l-elezzjonijiet reċenti presidenzjali trebħu minn kandidat illi tkellem ħafna fuq il-migrazzjoni u għalhekk nixtieq inkun naf li huma l-kwistjonijiet li ħarqu fejn aħna ma naqblux mal-Kunsill u li mumar kustjoni prinċipali għawnek. Eh. Iva, grazzi tal-mistoqsijiet. Il-Unjoni Ewropea ikolla responsabilta ikbar u iktar koherenti permezz tar sistemazzjoni. Naħseb il l kunz oħra nistgħu niddiskutu forsi flimkien u maċħadu shadow rapporters u koll qed nipprovaw naraw li ma' tip ta' kompromessi nistgħu nilħu u konsil grazzi ħafna Sofi kellek mistoqsija ma nibdowx diskussjoni però sensittiva fil-politika nazzjonali. Mill-perspettiva tiegħi il-pożizzjoni tal-Kunsill hija imbufiċenti bejn il-perċezzjoni u r-realtà ovvjament jista' jkun hemm baħar jaqsam, imma naħseb din hija l-pożizzjoni tal-Parlament li votajna uh, fuq. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi lilkom il-koll. Issa naslu l aħħar punt tal-laqa tal-lum, il-pluralizmu u l-libertà tal-mezz ta' xandir fl-Unjoni Ewropea, Snjura Spinelli rappresentat il-rapport tagħha fuq il-pluralizmu u l-libertà tal-mezz ta' xandir tal-medja fil-11 ta' jannar. Kien emendi kien hemm 227 emenda mill-membri tal-Komitat għal dan ir-rapport Se ngħaddi l-kelma sal-Sinjura Spinelli biex tikkommenta fuq dawn l-emendi u fuq il-kwistjonijiet li resqu il-membri fuq dan is-suġġett tant importanti. Jekk jogħġbok, Onorevoli Spinelli. Nixtieq nirringrazzjak, President. U l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja ix-Shadow Rapporteurs għal emendi illi resqu u kull emenda għandha punti importanti u apprezzajt ħafna dan l-aspett illi xtieq idaħħal elementi pożittivi u ġodda fit-test u li kiena tal-parir illi fxilaqa li se jkollna ma' rapport rapporter se jkollna dialogu xtieq idaħħal elementi pożittivi u ġodda fit-test u li kiena tal-parir illi f'xi laqgħa li se jkollna ma' shadow rapporter se jkollna dialogu kostruttiv ħafna. Issa l-ewwel nixtieq eh, ngħid xi ħaġa pozizjoni tagħna ta' tiegħi bħala rapporter u dak li huwa l-qalbi. Jiena ma naħsibx li hija ħaġa utli li nagħtu istruzzjonijiet bħal Parlament Ewropew fuq kemm u possibbli illi il-gazzetti nazjonali jew il-blogs jew il-pjattaformi online jgħidu jew ma jgħidux sewwa il-verità għax ma naħsibx illi teżisti interpretazzjoni vera ta' dak li qed jiġri il-medja offline u online palli kieku xi oraklu ta' Delfi illi jitkellmu mod enigmatiku jew ma jgħidu xejn, mod enigmatiku wkoll imma jgħidu biss il-verità, is-sewwa limitazzjoni tal-esperjenza tal-oraklu huwa possibbli biss f'sistemi awtoritarji. Allura, ir-rwol tagħna mhijiex dik tal-oraklu imma tal-politika u l-politika ta' dan il-Parlament tikkonsisti skonti fuq il-fatt illi tenni kemm għandu għal qalbu il-libertà, l-pluralizmu u l-indipendenza tal-mezzi tax-xandir Eh, dejjem eh, medda wkoll mill-kriżi soċjali u ekonomika ta' zminijietna u hemm bżonn nifmu illi d-dinja tal-medja tibqa ir-raba poter indipendenti minn poteri oħrajn u mill-poter politiku inkluż tagħna stess. In-natura u l-funzjoni ta' dan ir-raba poter hija l-kritika u għalhekk jiena kont gwidata minn dak li qal foko fuq il-kritika iġifiri u għaw nekat nikwota l-arti eserċitata minn huwa gvernat biex ma jkunx dejjem u biss gvernat. U għalek il-risoluzzjoni ma tinjorax li tesisti problema tal-ekim seħin fake news fejn kienem ħafna emendi prezentati u dan huwa wieħed mill-punti l-iktar importanti tar-rapport L-opinjoni tiegħi nkom tafuha jien diġa tkellim hawnhekk fil-libe u nirrepetija fil-rapport ma naħsibx illi l-fake news huma fenomenu ġdid. U lanqas li huwa possibbli illi nikkonnettawhom norbtuhom biss minħabba l-internet u s-social networks. U infakkar hawnhekk il-gwerra fl-Irak u il-nuqqas eh, ta' verità fuq l-armi eh, tan-nar massivi u għalhekk il-gwerer kollha eh, ma' u l-Unjoni Ewropea kienu kollha trasmessi b'mod mawweċ mill-gazzetti tradizzjonali. Uh, per eżempju, mhux dejjem għallu kollox u l-rapportes kienu embedded u għalhekk dan huwa punt importanti ħafna għalija u jien apprezzajt ħafna xħut mill-emendi illi konfermaw din l-opinjoni. U anki raġuni għaliex nixtieq illi dan it-test iżom eh, l-qalba tiegħu fokata fuq il-pluralizmu u il-verità tal-medja u mhux isir strument biex nilqaw affarijiet eh, transversali illi diġa nittrattawhom mill-Parlament imma f'risoluzzjonijiet oħra li kellna bħal ġeda kontra terrorizmu jew prevenzjoni ta' l-estremizmu violent. Mbagħad hemm punti ieħor li huwa importanti għalija ir-referenza għal Karta ta' Drittijiet tal-Bnedmin u Mekanizmi Ewropew fir-rapport Intvelt fuq id-Demokrazija u l-Istat ta' Dritt il-protezzjoni ta' ġurnalisti persegwitati, l-autoċensura dejjem tiżdied u il-protezzjoni tal-whistleblowers dawn kollha huma problemi li huma transnazzjonali u għalhekk tajjeb il riżoluzzjoni e eh, tihom definizzjoni u jkollha talbiet preċiżi minn dan il-Parlament. L-istituzzjoni ta' mekanizmi ġodda u indipendenti il jitrattaw punti bħal dawn hija talba preċiża li jiena għamilt permezz tal-emendi tiegħi lit-test biex eh, ndaħluħ ma l-emendi li ma kienux prezenti fil-verżjoni attwali u għalhekk mbagħad inżidu problemi oħra jitresqu maħabba elementi ġodda tiegħi il-neutralità tan-net illi il-Federal Community Communications Commission tal-Stati Uniti sfidat il-limitazzjonijiet tal-użu tal-encryption li huma suġġetti għal prinċipli li għanna fil-liġin internazzjonali, il-ħtiġa li nipromovu il-media literacy fost l-operaturi tas settur u speċjalment fost il-pubbliku. U jien għandi jew per esempio r-rwol tas servizz pubbliku u l-ħti neċessità illi eh, kollha indipendenza sħiħa minn kull tip ta' pressjoni politika, ekonomika jew ta' xi tip ieħor. Punti oħra li huma essenzjali għalija huma l-liġijiet fuq id-difamazzjoni illi fil- ti għanna bżon neġġaw nasbu fuqom u neġġaw nirformulawom biex hekk għax ma rridux illi inħarsu n-nis fil-politika jew il-kriminali għal daqstent jina ninsisti fil-rapport għaj mux fuq l-eliminazzjoni fuq it-teħija ta' miżuri kontra id-defamazzjoni imma fuq il-ħtieġa illi e, minn flok il-ġestazzjoni penali ikonna miżuri e, adattati u dawk ikunu ċivili. Għabar ma nalaq li xinnajt il-kodiċi ta' kondotta fuq li kim seja hate speech online approvat f'Mejju tal-2016 mill-Kummissjoni. Jiena perswasa illi dan għandu lakune serji ħafna l-iktar il-marġna ta' manovra eċessiva għall-intraprizi tal-IT, eh, Twitter uh, u oħrajn, Facebook per eżempju, fejn il-Komissjoni deċidiet illi uh, twaqqaf il-kodiċi tal-kondotta u nal billi najt li shadow rapporteurs illi l-kontribuzzjonijiet tagħhom se jkun importanti ħafna u diġa bat test ta' kompromess illum. Grazzi ħafna. Grazzi nisimaw l-ewwel ix-Shadows, Sur Milo. Grazzi ħafna President. Jiena marriċ ngħid li l-emendi li jiena ressaqt nimminimizzhom imma nifoka fuq xi ftit minnhom li huma kontra l-argumenti tal-rapporter. Aħna nejxu f'soċjetà fejn għandna l-valuri. Ma ridux aħna mnatu l poċtana tagħna fl-anarkija u e, jiena nemmen fl-istat ta' dritt fil demokrazija ċertu liġijiet fejn ċertu liġijiet unu f'konflitt bejnietom aħna pala ċittadini għanna dritt li konna aċċess għall-informazzjoni manna u koll dritt li nissalvagwardja u reputazzjoni tana ġifri l-infama individwi oħra ħafna drabi permezz ta' bil-mezzi bil meta jkollu per eżempju min jisima udjenza kbira u ifarrak reputazzjoni li irrit ikun imsejjes fuq il-valuri u l-prinċipi u minnu li xi kultant ikun hemm verżjoni differenti tal-verità, ma dan ma jfissirx li aħna b'mod prebeditat deliberatament ikun hemm xi ħadd li jrid isli għandhom familja. Jiena ġej minn pajjiż fin-nofsinhar tal-Ewropa fejn ir-reputazzjoni hija kollox. U jiena naċċetta li forsi li din hija kwestjoni ta' sussidjarjetà u il mota kifin kif insuwa. Ovvjament hemm ġurnalisti tajbin, hemm oħrajn li mhumiex daqshekk tajbin, hemm li huma sinċiri u dawk li huma prof jaħdmu b'mod professjonali. Hemm oħrajn li jaħsbu li huma xi ħaġa lill-professjoni tagħhom. Imma dawn hemm bżonn jerfgħu responsabbilta Għalhekk jiena ma nistax naqbel. Meta nitkellmu fuq il-konflitt bejn il-liġijiet u nitkellmu fuq ir-rejat ta' min jinfama. rridu mhux minnhom sabiex jeqridli ħajti l-familja tiegħi u jirvina li isni, ismi responsabilta tiegħu. Għandu responsabiltajiet jekk jiena kunem xaħat fit-triq li jibon li l-prinċipji għal-ċittadini ikunu l-istess imma u kol l-istess għandhom kullħat jitressa u dim l-orti ġurnalist, president jew kun min ikun sanala Nixtieq insemmi il-fake news. Il-post fejn kollox jaddi, kollox jist xortem ir-regoli li għandhom japplikaw għall-internet, il-kummenti li jisiru online, per eżempju meta nitkellmu fuq l-invażjoni tal-Irak jew fuq Donald Trump, fuq Mux għax inti fuq l-internet taħseb fuq l-internet taħseb li tista' inti tgħid dak li jrid li trid u jkun fake news ta' anarkizmu. Naħseb nista' naqbel ma' bżonn namlu l-almutana biex soċjetà nibnuha tkun aħjar. Il-whistleblowers għandhom rwol importanti sabiex naslu għal dan. Ġifri għandhom rwol importanti. L-istej li se jkun protett jekk inti taf li hemm xi ħadd li se xerret informazzjoni li mhijiex minna m'għandux ikollu l-protezzjoni ta' whistleblower. dawn in-nies m'għandhomx ikunu protetti, m'għandhomx jaqgħu taħt dawn ir-regoli. Ir-regoli qegħdin hemm biex jipproteġu il min qed jagħmel tajjeb. Is-sistema m'għandix tiġi abbużata naqbel li jrid ikun hemm dispożijiet legali li jipproteġu l-whistleblowers. Imma naħseb li dawn kienu xiftit punti li xtaqt nsemmilkom. Fukajt fuq l-iktar importanti. Grazzi tal għattu tisimawni. Iva, grazzi. Issa, nisimaw lil Katerina. Jiena u kol nishtiq nir-ingrazzja il-kollega Signora Spinelli għax-xol li wetqet fuq dan is suġġett il-xol li għadu mux lest li set kompli belu fl-imkien maħna nir-ingrazzja nir-ingrazzja u kol il-daw kolla li res u l-emendi li jolqtu ħafna suġġetti, ħafna aspetti li nsibu fil-rapport għaw minnom li huma komplementari mbagħad għaw li huma ehm, diffiċli ħafna u differenti ħafna. Dan ir-rapport li qegħdin l llum ovvjament huwa rapport delikat għax qed nitkellmu fuq suġġett mux l darba li qed nitkellmu fuq ġifiri l-eżigenza li nibbilanċaw bejn id-dritt tal-libertà tal-espressjoni u anki dwar is-salvagwardja tas-sikurtà u anki tal-ħajja ta' dak li jkun. Nafu li l-informazzjoni wara kollox hija l-garanzija tal-libertà tal-espressjoni fil-lemendi u l-kompromessi li se nkomplu naħdmu fuqhom naf li rċevejna ħafna apprezzajt ħafna il-proposti tal- eh, settur tal-medja, il-konkurrenza, trasparenza u dispozizjonijiet dwar it-naqis li eh, l-medja jiddependu mill-amministrazzjonijiet eh, u anki l-rwol tal-ġurnalisti Huwa punt importanti u jiena diġà għed pil amendi tiegħi hija il-protezzjoni tal-whistleblowers. Nafu li il-ġurnalizmu ta' inkjesta ħafna drabi jkun hemm interess pubbliku, hemm bżonn li kunem hemm legali li jkun wieħed ġenerali li jiskura il-protezzjoni ta' min ikun qed jiżvela l-informazzjoni speċjalment ukoll għal dawk taħt leta il-bullying il permezz ta' l-internet imma fl-opinjoni tiegħi naħseb li għandna noqogħdu attenti hemm bżonn li l-operaturi ta' dan is settur ukoll ikunu mitla tax-xogħol tagħna biex verament jeqirdu l-affarijiet li jġibu dannu. Issa, fuq il-fake news u anki il-diskors ta' odju, il-propaganda ta' terrorizmu kol fuq l-internet. Dawn huma soġġetti delikati u komplikati ma' fuqhom, fuq dawn naħseb li huwa importanti kif nitkellmu dwar perċepazzjoni tal-operaturi u anki fuq il-fake news, il-Facebook u l-Twitter. il facebook u twitter u bla il-garanziji fuq dawn hemm bżonn niddeċidu dwar il- il-fat li jit, jitneħħa il-kontenut dan-nus, kif eh, namlu dan il-propaganda online nafu li per eżempju il-radikalizzazzjoni ħafna drabi tkun fuq l-internet. Għalek jina naħseb li għanna dmir em, li nirrispettaw libertà tal-espressjoni imma noqogħdu attenti li l-ċittadini tagħna inħarsuhom u li jkunu jistgħu jgħixu fis-sigurtà. Diġa semmejna il sujġet ta' min jinfama il-ħattijħor. Tajjeb li naħdmu tajjeb fuq dan sentu attenzjoni partikolari u nispera li diskussjoni bejn il-shadows u fuq dawn il-kompromessi naħseb li x-xol bejnietna jem inħalluħ il bilanċjat bejn libertà tal-espressjoni, din hija importanti fil-demokrazija, fil-istati tagħna imma hemm bżonn id ta' sigurtà ta' ċittadini inħarsuha. Għax ma ninsowx, pereżempju fuq ir-revenge porn u l-fake news. Nafu li fil-rapport diġa eh, edna semmejna dan kollu, imma tajjeb li noqodu attenti u naħdmu biex eh, dejjem inżommu dan il-bilanċ bej dan iż-żewġ aspetti. Grazzi għal rapporters eh, Annox, grazzi ħafna. Grazzi Katerina. Grazzi Katerina issur Jurek issa mill-shadow tal-ICR. Grazzi. Jiena għal darboħra nixtieq ngħid dak li diġa għed darboħra. L-ewwel net jiena l-importanza tal-libertà tal-espressjoni pala eh, bazi għal kull diskussjoni pubblika u dan iġib miegħu responsabilità tal-Istat. Jiena naħseb li dan huwa punto di vista tajjeb pertinenti issa fuq il-kompromess jiena jiddispjaċini nara li Ruf l-istati fejn eh, għaddew mit-totalitarizmu, per eżempju, eh, fi Franz. Franza kienem l-okkupazzjoni għal ħames snin u wara deċiżjonijiet importanti kellhom jittieħdu. Illum maħniex edin f-situazzjoni simili, mhix daqshekk stand gravi, imma xorta hemm bżonn naħdmu favur din il-parti tal-opinjoni pubblika li fi żmien il-lerju il-reġim jevolvi. Dan kien jipprova joħnoq ċertu parti tal-popolazzjoni imma llum fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant dan il-fenomenu irridu nżammu qudiem għajnejna bżonn inkomplu nirriflettu mod tas-seħħ aħna dawn l-affarijiet daħalnijom fl-emendi li ressaqna għalhekk hemm bżonn li jitqisu. Umbagħad fuq iċ-ċensura. Aħna wkoll din il-kwistjoni tajnija importanza. Imur kontra il-prinċipji fundamentali tagħna. Per eżempju, jekk niftakru fil-gwerra tal-Vjetnam, din il-gwerra aħna segwejnija permezz ta' televizjoni, ir-ritratti, ix-xeni kellhom id-dannu kien qed jiġi deskritt bħala xi ħaġa li wettaqa xi eroj. Hemm bżonn iġifieri li dejjem infittxu l-verità, hemm bżonn infittxu nsaqsu l-kuxjenza tagħna, il-morali, l-etika, ma jistax ikun li aħna inżomhom u dimajnejna u anki l-emendi li aħna ressaqna. Għandi mistoqsija oħra. Is-sur Melo